għada. Naddu issa għall-aħħar rapport fuq l-aġenda tal-lum u dan huwa ta' Grasamura fuq il-multilingualizmu vantaġġ għall europa u impenn konġunt. Ir-rapporter għandu il-mikrofonu. Grazzi Presidente, in komunikazzjoni tal-Kommissjoni li sima il-mutilizmu risorsa l-Europa un pen konġunt hija l-aħħar waħda ta' sensira ta' dokumenti prezentat mill-Kommissjoni u mill-Komitat ekonomiku soċjali. U l-multilingwizmu jista' jiġi affrontat minn ħafna punti di vista. <clears throat> Titkellem fuq il-pożizzjoni <clears throat> tal-Kommissjoni fuq il-vantaġġi kompetittivi eh, illi jistaw joħorġu mill-kwalità lingwistika u kulturali differenti li għanna fl-Europa u qed nitkellmu kol fuq l-importanza tal-iskambju lingwistiku, tal-iskambju ta' studi tal-istudenti. L-lingwa hija ħaġa importanti fl-inklużjoni soċjali. Hemm bżonn nitkellmu fuq l-importanza tad-dialogu bejn il-popli u rridu nżommu kol l-element tal-lingwa, l-istorja tal-kultura tal-pajjiżi eh, tal-Unjoni u pajjiżi terzi wkoll. Eh, anki il-politika biex nżommu it-talim eh, kulturali u tekniku u il multilingwizmu kol kollu importanti għall-appoġġ audiovisivo audiovisiv għal-lima tal-lingwi u dan għanna nżommu f'moħna l-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea, anki dawk li jitkellmu eh, fil-Unjoni Ewropea. Fu dak li ndux ma talim tal-lingwi, <clears throat> anki fil- anki waqt mm, fost l-adulti, il-lingwa eh, il-lingwa lingwa mm, hija importanti ħafna biex eh, bħala bazi tal-talim kollu. Kulħadd jista' jażel il-lingwa uffiċjali biex jiġu edukati hemm ċerti pajjiżi fejn hemm ħafna lingwi uffiċjali u hemm ħafna lingwi reġjonali u koll eh, għandu jkun dejjem possibbli li wieħed jitgħallem lingwa uffiċjali ta' stat fil-pajjiż tiegħi u importanti eh, lingwi reġjonali li huma ta' minoranza li jiena eh, nafhom u dawn il-lingwi ma nistgħux ikunu għal żvantaġġ u m'hemm lebda hemm lebda sitwazzjoni fejn għandna ngħidu li lingwi li lingwi ta' minoranza għandhom ikunu inkompatibbli. Però hemm sitwazzjonijiet li fidejn is-soċjalisti fidejn liberali li ma jaqblux dan il-punti. Umbat <clears throat> il-kwistjoni tal-libertà tal-ċittadini singoli li huwa prinċipi importanti għall-Unjoni Ewropea, prinċipi li qed jiġu kanċellati per eżempju f'pajjiżi bħal <clears throat> il-Baski. Il-Parlament Ewropew ma jistax iċejdi fuq dan il-punt. il punt fil-pajis, fil fil-pagġna 37 tal-pajis tal-lum, <clears throat> fejn il orti eh, olja għalet illi bżon li wieħed jgħid xinija l-importanza tal-talim tal-lingwa prinċipali, kien hemm municipalità katalana li ma rispottax din il-sentenza. Eh, allora hemm eh, situazzjoni ta' protezzjonizmu ta' nazjonalisti. hija situazzjoni inaċċettabbli, din tmiss id-drittijiet fondamentali, il-prinċipi ta' sussidjarjetà wkoll. Mingħajr ma nżomm ma ninsewx laqas prinċipi li huma stabiliti u uffiċjali attwali fit testi tal-Parlament u tal-Kunsell Ewropew ma nistawx niddubutaw fuqhom. Eh, din l-alternativa għandhom għandha tiġi eh, rifjutata bżonn taċċetta l-versjoni tiegħi kif ġiet ippreżentata fil-Kumitat tal-Kultura bil-17 il-vot a favur u tlieta kontra. Eh, hawnhekk għandu jkun hemm rispett tal-demokrazija u tal-pluralizmu u mhux ta' emarġinazzjoni ta' esklużjoni għal dastant id-drittijiet fondamentali fil-lingwi kollha. Grazie ħafna l-Kummissarju. Għandek il-mikrofonu. President, Stati Membri. Nixtieq ringrazzja lill-rapporter tar-rapportihom dwar il-multilingwaliżmu. Dan ir-rapport jappoġġa l-approċċ tal-Kommissjoni u jifoka fuq il-kwalità tal-talim tal-lingwi u l-allima tal-lingwi. E, approċċ integrata biex jilħaq kull klassi ta' soċjetà jiffoka fuq diversità tal-lingwi u jippermetti il-tarif madwar eh, mal tarif maċ-ċittadini kollha il-multilingualizmu għandu impatt kbir fuq iċ-ċittadini Ewropej fil-ħajja tagħhom ta' kuljum anka matwet is l-immigrazzjoni, l-mobilta u l-globalizzazzjoni. Il-prinċipju il tal-lingwa nattiva u żewġ lingwi oħra u tal-im tal-lingwa eh, meta wieħed kun għadu żgħir huma prinċipji li jformaw parti mill-istrateġija tagħna. Aħna nixtiequ nifukaw fuq l-importanza tal-lifelong learning u anka talima għal persuni li huma vulnerabli, persuni li għandhom lingwa waħda il-minoritajiet. Nixtiequ nżidu l-isforzi tagħna anka mal-persuni anzjani u adulti li m'għadhomx fl-iskola u forsi mhux qed jiżviluppaw il-lingwa tagħhom. U għalek rridu nimmotivawhom lil dawn il-persuni. Il-teknoloġija l-ġdida bħal l-internet u anka il media audio-vizuali eh, jgħinuna biex nilħu lil dawn il-persuni u biex nużaw metodi ġodda għal skont il-liġijiet tagħhom il- lifelong learning fl-Europa jipromuovi l-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea u lingwi reġjonali u anka lingwi ta' minoranza kif ukoll lingwi oħra tad-dinja u dan tirrifletti sitwazzjoni ġdida fl-Unjoni Ewropea. mħabba l-immigrazzjoni huwa importanti ħafna li wieħed jitkellem lingwi nazzjonali biex bekk ikun jista' jiġi integrat fis-soċjetà. Dan jeżistu wkoll fil-qafas tal-Kunsill tal-Ewropa. Nirringrazzjakom ħafna. Grazie. Abbiamo su questo. Eh, grazie. Eh, grazie ħalli votaw għada. Fodano ex China il-punti kollha fuq l-agenda tal-lejla. Il-sessjoni li missi għada 24 marzo marzu mid sa' sija fit-3 sal-8 u mid-disa sa' nofs il-lejl. L-agenda huwa publikat fid dokumenta seduta li għandu l-istess isem u fuq anki fuq internet. Is-seduta sospiża. Eh,